l Krell, Ewropa, strategija għal spazju Ewropew, e Sinjura Krell, jek ġoba. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Grazie ħafna. Signor President, xtaqt nirringrazzja l-Kommissjoni għal propost tal-strategija eh, ġdida u grazzi wkoll relaturi għal kooperazzjoni eccellenti illi eh, orew e anka miegħi Eh, spazju għandu potenzjal qawwi li bżonn jintuża, l-ispazju mhux qed nitkellmu fuq post il-bot ħafna jaffettwa l-ħajja tagħna ta' kuljum. Eżempju, kurrenti, dejta Copernicus qed tintuża sabiex nindirizzaw l-uragan Irma fil-Karibew sabiex nipprovdu għajnuna ammirata u hemm diversi oqsma bħal tibdil fil-klima, osservazzjoni ta' missioni ta' CO2 uh, methane, agrikoltura, sajt, kostruzzjoni fuq skala kbira, l-pont bejn l-Svezja u Danimarka, data mill-satelliti Ewropej, intużaw sabiex eh, nappoġġaw del-politika, għanna sistema ta' navigazzjoni illi palissa nedependu mill-Stati Uniti għalija bat hemm il-konnettività internet eh, b'riżultati effiċenti, indirizzaw kriżi ta' rifuġġati. Dan kollu jista' igawdi mill-assistenza ta' eh, teknoloġija spazjali. l mistoqsija hi kif nistgħu ninvestu l kummissjoni sottomettiet il-proposti tagħha, aħna diskutejna rapportana fil-Parlament u estendejna anka l-proposti tagħna, fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn applikazzjoni wiesa ta' data mill-ispazju fis-soċjetà u fl-ekonomija għandna bżonn ta' komunikazzjoni aħjar u taħriġ aħjar. Dan minħabba l-fatt li diversi mhumiex konxi tal-potenzjal tal-programmi eh, eh, prezenti. Il-programmi prezenti għadhom jkunu estizi u jitkomplew, għanna nużaw l-opportunità ta' Egnos Copernicus u Leo, għanna nużaw dan l-opportunitajiet aħjar, mhux biss foqsma eh, li joqtu soċjetà manka fl-oqsma tal-kummerċ u negozju. Ġestjoni ta' traffiku, tal-art u tal-bahar, Nistgħu nużaw eh, eh, teknoloġija eh, spazjali, teknoloġija ġodda, startups, SMEs. Dawn huma kollha oqsma wiesa li permezz tagħhom nistgħu niksbu benefiċċji ekonomiċi. SMEs għandhom jingħataw appoġġ, għanna noħorġu b'leġizlazzjoni u awtoritajiet lokali emżon jinataw aktar appoċ sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jużaw dawn l-attivitajiet eh, tal-Unjoni Ewropea, speċjalment eh, f'każijiet ta' protezzjoni mid-diżastru. Finanzjament ta' proġetti bħal dawn jistaw jistaw jitħassu mill-IB manka fondi strutturali għandhom rwol xjaqdu. Hemm bżonn niżguraw illi is-settur eh, tal-ispazju tagħna jkun kompetittiv, għandu jkun hemm kompetizzjoni ġusta fuq issu u dan jitratta wkoll rizorzi finanzjali ta' programmi tagħna fil-ġejjin inna bżonn budget Ewropew għal politika tagħna tal-ispazju u eh, dan m'għandux jitnaqqas, il-satelliti m'għandhomx eh, ħajja finita biex ngħidu lajk U fl-Stati Uniti investu ħafna iktar fil-qasam li ninvestu aħna nabżon kooperazzjoni pragmatika u effiċenti bej l-ESA, l-Unjoni Ewropea u l-Stati Membri sabiex niżguraw il-programmi Ewropej jintużaw b'mod effiċenti, per eżempju il-programm riċerka ħora jizin programmi eh, spazjali huma programmi ċivili ma wkoll jistgħu eh, jaħdmu f'sinerġija mal-pjan ta' fil-ġlida kontra terrorizmu, per eżempju. Debri spazjali qed jiżdied, naraw diversi satelliti żgħar u hemm ukoll riski ta' attakki ċibernetiċi. Użu paċifiku tal-ispazju jitlob konnessjonijiet eh, tajbin u rabtiet tajbin bej kunsill, kommissjoni li jes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 Best... Jena nilqa l-proposta tal-Kommissjoni li tixti tiħu passi biex ikonna din l-istrateġija spazjali aħna u kollek nifmuwa il-teknoloġija li aħna nużawa u koll għanda l-oriġini taħħam fl-spazju u kif għalet il-rapporter għamnek għanna ħafna elementi li nistaw nisviluppaw u majna nishtiq nitkellem dwar l-startups imma mux biss startups mod ġenerali ma kumpanji zaru medji u l-beneficjarji tal-programmi nishtiq nirringrazzja l-rapporter tal-li saħqet fuq l-importanza tal-reġuni l municipi li jisaw u koll jizaw dawn il-teknoloġiji biex jizviluppaw aktar anki biex eh, jihdu azzjoni f'dan ir-rigward naħseb li dan huwa element verament innovattiv u nirringrazzja r-rapport. President, la relazzjoni che approver... Sur Caputo, il-rapport li ħanna nivotaw li għada toħloq Aġenzija ġdida l-Ewropa fil-fatt minkejja l-importanza tagħha din tiġi ignorata bosta drabi fl-Ewropa. Dan mhux dberbi dan huwa investiment il-riċerka spazjali tgħin l-enerġija, l-ambjent, is-saħħa, d-difiża, l-bidja, trasport, is-suq diġitali, l-komunikazzjonijiet mobbli u mhux biss biex inwiġbu għall isfidi attwali u tal-ġejjin il-qafas plurianwali finanzjarju għandu jkollu allokazzjonijiet għas settur spazjali u importanti nizguraw il-kontinuità tal programmi u nkomplu nirriflettu fuq l-evoluzzjoni ta' Galileo Copernicus speċjalment il-possibilità ta' ħolqien ta' klima pożittiv għal iżjed investiment fil-qasam madankollu donatu importanza l vulnerabilità ta' infrastruttura spazjali għal l-attakki u l-interferenzi varji u importanti nħarsu l-infrastruttura u l-mezzi ta' komunikazzjoni kritiċi u niżviluppaw teknoloġiji reżiljenti. Is-Sur Marjas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, το διάστημα δεν δύναται σήμερα να... Iva l-spazju ma jistax jiġi trattata bħala suq ieħor investimenti privati. Id-deċiżjonijiet fuq l-ispazju jinfluwenzaw is-sigurtà tal-pajjiżi iżda jkollhom anki konsegwenzi għal medda twila fuq l-ambjent u għal dastant. Is-suq m'għandux jinkludi l-ispazju wkoll il-settur spazjali għandu impatt fuq it telekomunikazzjoni, fuq it trasport, għandna nifu nitrattaw l-ispazju bħalma nitrattaw il-setturi l-oħra tal-azzjoni komuni, il-politika spazjali għandha tfisser l kun hemm l-iżviluppar tal-riżorsi umani permezz tal-riċerka rridu naħdmu mhux biss mal-Ġappun u mal-Istati Uniti, iżda anki maċ-Ċina, l-Indja u r-Russja setat spazjali oħrajn sabiex ikollna riżultati ikbar fil-teknoloġija spazjali ola u dan għandu jkun għas-servizz tal-umanità. Merci Madame President. Još eh, daleke one thousand nine hundred and sixty seven godine narodi bili su pokrovitelji međunarodnog Iva, signor President. Kenna trattat internazzjonali dwar l-ispazju, snin u snin ilu, teknoloġija minn dak iż-żmien avvanzat, kollox inbidel, dak li hemm fir-rapport jara l-appoġġ sħiħ tagħna speċjalment programmi bħal Galileo Copernicus. Jiena naqbel li għandu jkun hemm allokazzjoni ta' riżorsi għal dan is-setturi li xi sorveljenza tas satelliti tejn l-eżistenza tagħna fuq din id-dinja iżda mmur pass lil in u inwissi illi l-Amministrazzjoni Federali tal-Istati Uniti qalet li hija sejra tħeġġeġ is-settur privat sabiex ikollhom drittijiet esklusivi fuq ċerta partijiet tal-qamar. Iċ-Ċina wkoll għandha ambizzjonijiet tal-qamar. U jiena nista' mistoqsija li l-Kummissjoni mill-ġdid li ma marċeviet tweġiba kif se nħarsu l-interessi tal-Unjoni Ewropea fuq l-qamar. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το διάστημα έπαψε πλέον να αποτελεί. l madux żona mistura li ma nafu xejn dwarha. Saret riċerka, saru investigazzjonijiet, morna fl-ispazju u dan wassal il-benefiċċji għas-soċjetajiet tagħna. L-ispazju influenza l-ħajja tagħna ta' kuljum, itina informazzjoni permezz tas-satelliti illi hemm itiru u jorbitaw jekk jintuża b'mod taqli saħansitra joħloq impjiegi. L-iżda l iżjed importanti huwa l-influenza fuq il-politika bekk għandu jkun hemm ippjanar strateġiku għal l-użu kostruttiv fl-ispazju flimkien ma' pajjiżi oħra dawk il-pajjiżi li għandhom possibilità ta' żviluppar li jistgħu waslu għal benefiċċji ogħla għall-ippjanar u li żiet importanti illi jagħtu suċċess u prosperità l rabtiet ta' bejn ispazju u l bidem Grazzi u bekk ikkonkludi għal poċud. Bura u kanjeta. Honorable members. Membri onorevoli. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sinjura Krull. Aħna adottajna l-istrateġija spazjali għall ewropa din hija l-ewwel strateġija komprensiva f'dan is-settur fuq livell Ewropew. Aħna batna sinjal ċar. L-ispazju huwa ta' prijorità l-Kummissjoni u l-istudji jirrappreżenta ambizzjoni sabiex l-Ewropa tkun attur fl-ispazju. Bekk aħna kontenti li r-rapport adotta dan il-din il-livell ta' ambizzjoni. il rapport eh, jimxi jitfit ma l-ambizjoni tal-Kommissjoni jressa suġġerimenti konkreti u produttivi dwar il-miri tal-istudju l-massimizzar tal-beneficju għall-ekonomija u s-soċjetà u l-ħolqien tassu għall-applikazzjonijiet bbażati fuq il-spazju u kif ukoll ħolqien ta' approċċ ġdid innovattiv u aċċess autonomu u sigur eh, illi saħħa ir-wol tal-Ewropa bħala attur globali. L-istrateġija diġà bdiet eh, taħdem u twassal benefiċċji l-programmi spazjali kollha tagħna huma operattivi. L-aħħar satellita Copernicus eh, intbatlet b'suċċess u issa Fil-fatt, diġa għedin nużaw dejta minnom għal ħar terremoti fl-Italja u id-dannu tal-uragan eh, Harvey ġewa Texas embos ta' kumpanija tiegħi jipproduċu prodotti li huma kompatibbli ma' Galileo hemm 13 kumpanija li toħroġ bi prodotti mobile li jaħdmu ma' Galileo għadin jiġu żviluppati prodotti ġodda li għatu għacċess f-288 aeroport fl-Unjoni Ewropea mqafas li ġija mibdi fl-Ulju tal-2016 biex inħarsu l-infrastruttura kritika Ewropea fl-spazju sabiex biex ikollna nqas dipendenza minn dan il-lat. Dan huwa bidu tajb iżda mhux il-riżultat innifsu. Aħna impenjati sabiex implementaw l-azzjonijiet fl-istrateġija u rridu nużaw l-istess proċess inklusiv li użajna l-istija tal-istrateġija. L-prioritajt tagħna maċċali l-ewwel nett dwar l-aptek tas-su bostazzjonijiet li għandhom iwasslu l-applikazzjonijiet brabta ma' Kopernikus u Galileo. Tini net aħna rridu nkomplu intejbu l-startups tal-ispazju, per eżempju b'diskussjonijiet mal-Bank ta' Investiment Ewropew l-Kummissjoni hija lesta biex tibda tara possibilitajiet differenti ta' biex ittijjeb l-efficienza tagħha billi teżamin alternattivi differenti illi hemm anki sobijiet bejn il privatu u l-pubbliku. Irridu nkomplu ntejbu l-evoluzzjoni bejn ta' Kopernikus u Galileo dan jibda b'evalwazzjoni ta' dak li li sar sa' issa raba sinerġiji ta' bejn is-sigurtà u dimensjoni ta' difiża li tridu kompli ġum saħħa bħal rabta mal-fond ta' difiża. Din id-dimensjoni għandha tiġi konsidrata f'bosta osma u miżuri oħra. L-azzjoni tal-ispazju tiġi garantita Aħna laħt laħarnet ma nix ninsew l-aspetti u l-bżon ta' kooperazzjoni bejn atturi Ewropej kollha speċjalment l-Aġenzija tal-Ispazju Ewropea dan għandna noħdu bis-serjetà dawn il prioritajiet ħajjiġu riflessi fil-proposti leġislattivi fis-snin li ġejjin. Iżda, il-ġejjin se jiddependi wkoll minn aspetti budġetarji. Ir-riżorsi meħtieġa huma essenzjali biex nilħu dawn l-anijiet palma rapport jisħaq l-applikazzjoni tal-ispazju u ma tal-investiment. Importanti li l-Europa sarra f'dan l-investiment f'riżultat. Bekk kon l-Europa zid b'saħħitha fl-ispazju, l-ebda t-tur Ewropew ma jisterna xi waħdu. L-Europa tirnexxi li iżjed meta tkun li iżjed ambizzjuża.